Mikrofon, jek jozbu. President, membri onorevoli, huwa unur u pjaċir kbira li li jgħatawn l illum. Fitmim ta' 10 tiegħem intensivi fejn id-demokrazija Ewropea kienet flaqwa tagħha. Jekk niġi konfermat, din ser tkun l-ewwel kummissjoni li tkun mibnija u nibtet u twildet interament mill-Parlament Ewropew nkun qed naraw bidu ta' ħames snin ta' kooperazzjoni, sħubija u dialogu politiku reali. Is-sena 2014 hija sena speċjali ħafna l-Ewropa. Mit sena ilu kienna l-ewwel il-bidu tal-ewwel miż-żewġ gwerer ta' swiċidju li kellna li kienu waslu biex n-nazzjonijiet Ewropej jaslu għal arkub u jeqirdu kważi żewġ ġenerazzjonijiet. Sebgħin sena ilu kellna l-ħelsin tal-ponnin tal-Ewropa fejn il-proġett Ewropew kien dak ta' proġett ta' integrazzjoni Ewropea u nafu li dak li kun kien ħaddan l-idea li jekk il-ġirien ikollhom l-istess destin kulħadd ikollu prosperità u sigurtà. Kien kważi 25 sena ilu li din l-idea kienet infetħet għall-Ewropej kollha. Meta waqal ħajta Berlin anki l-forza brutali u dominazzjoni li kienet parti mill-Lvant tal-portira tal-ħadid waqgħet magħha. Kif qal Vaklev Havel Emmek biss il-vant u l-ponent saru kwalifikazzjoni ġeografiċi iktar milli politiċi jew morali. Meta nħares lejn dawn l-aħħar 25 sena ma mistaġeb mill-livell ta' trasformazzjoni li l-nazzjonijiet Ewropej kienu kapaċi wetqu. Bint il-kbira twildet fl-1986 meta tmiem tal-firda Ewropea kienet laqqas bistobsora. Bni il-kbir kien twilet fl-1989 meta dak li kien impossibbli sar realtà meta Ibn Zajr fl-2004 twilet daħlu 10 mm, oħra stati membri fl-Unjoni Ewropea biex ikun hemm trasformazzjoni tas soċjetajiet u tħaddin tal-sobija tal-Unjoni Ewropea. Inħoss li dawn huma fatti importanti għax importanti nżommuhom f'moħħna meta jkun hemm nuqqasijiet mill-Ewropa. Teħdunix ħażin hemm żballi, hemm noqqasijiet u jekk il-Kummissjoni ta' Juncker tiġi konfermata rridu nkunu kapaċi nindirizzawhom. Però l-punt ta' tluq tagħna mhux daqshekk ħażin bħalma jgħidu wħud. L-Ewropa kienet kapaċi ta' trasformazzjoni fondamentali ta' soċjetajiet sħaħ, evitat falliment u frammentazzjoni, zammet il-munita waħdanija u irnexxiela teleb dawk li kienu tikkritikaw pinġu stampa ta' situazzjoni kibja ħafna u irnexxielna noħorġu mill-lawċ li kellna waħda mill-lar mill kriżijiet mill-1930ijiet mill-miżuri li kienu ta' diffikultà u ta' sagrifiċċji għal dawk li kienu qiegħda bl-inqas opportunità. Għalek aħna konna kena test qoddimna l-sfidi soċjali, ekonomiċi, politiċi u globali. Id-dmir tagħna bħala politiċi u bħala uffiċjali ċivili huwa li niżguraw li l-istrumenti tagħna jkunu l-kostitwenti tagħna, ċittadini tagħna biex inkunu nistgħu ma mal-istennijiet tagħhom. Jek niġi konfermat minn għankom nuża l-enerġija, l-esperjenza u l-konvinċimenti tiegħi biex nappoġġa l-President elett Juncker biex ikun suċċess l-aġenda tkabbir l impiegi l-ġustizzja u l-bidla demokratika. Rridu l lura l-fiduċja ta' ċittadini tagħna fil-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tagħti riżultati. Nuru b'riżultati prattiċi ħafna li l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet mhumiex qegħdin hemm biex jaqdu lilhom infushom imma biex jaqdu l-ċittadini u l-Istati membri. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel dak li jista' jsir biss mill-Unjoni Ewropea, ħalli fidejn l-Istati membri dak li jista' jsir aħjar minnhom. Il-Kommissjoni m'għandix tibqa' tagħmel affarijiet li forsi sbieħ tagħmelhom, il-Kummissjoni għandha tifoka biex tagħmel l-affarijiet li teħtieġ tagħmel. L-affarijiet stabiliti mill-linji gwida politiċi tal President elett Juncker għaliex dik l-aġenda hija frott programm politiku li jista' jserra fuq l-appoġġ ta' maġġoranza tal-Parlament Ewropew huwa bażi hija għall linji gwida strateġiċi stabiliti fil-Kunsill Ewropew ta' Ġunju. Regolamentazzjoni oħrar li nisħu fuq istisħiħ ta' relazzjoniet interistituzzjonali, attenzjoni komprensiva kostanti għall aspetti kollha ta' stat ta' dritt u drittijiet fundamentali huma fl-opinjoni tiegħi kollha neċessarji biex nagħmlu affarijiet aħjar u biex nagħmlu l-affarijiet għall-aħjar. Dan jibda bid-dialogu dwar dak li għandu jkun il-prioritajiet politiċi tagħna konġunti u kif nistgħu niksbuhom. Jekk tikkonfermawni mill-bidu tas-sena id-dieħla niproponi lil kulleġġ lista ta' proposti pendenti li għandhom jiġu mirtirati wara konsultazzjoni ma' dan il-Parlament. Fi żmien sena oħra minn issa nippreżenta reviżjoni ta' regolamentazzjoni aħjar u mitmim tas-sena d-dieħla nittama li nikkonkludi ftehim interistituzzjonali fuq fassil ta' liġi aħjar li jkompli jallinja u jisaħħaħ minn ġdid l-isforzi tagħna biex naqdu l-interessi Ewropej. Jekk inġibu għazoċ jiena ċert u konvint li nistaw ikonna dibattitu politiku dettaljat fuq il-programmar multianwali bejn l-istituzzjoni tagħna u nagħtu tifsira tal-artiklu 17 ta' trattat. Jekk niġi konfermat nintejjeb l-impatt il-valutazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni bħala sistema nħeġġeġ il-Kunsill isegwi l-Parlament Ewropew biex jiżgura li l-impatt tal-proposti mhux biss jiġi valutat mill-Kummissjoni u mhux biss fil-bidu tal-proċedura leġislattiva. U essenzjali li l-impatt tal-bidliet tal-abbozz tal leġizlazzjoni jitqies ukoll. Barra minn hekk huwa importanti li l-bord tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni jkun magħmul minn nies li jistgħu jaġixxu indipendentement minn interessi personali waslu esperjenza barra mill dik istituzzjonali. Jien aħna valuta personalment il-kwalità tal-valutazzjoni tal-impatt meta jitres qudiem il-kulleġġ u mhux se noqgħod kwiet jekk ikun hemm nuqqasijiet. Importanti li dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali tagħna jissaħħaħ meta tintuża l-karta safra jew karta oranġo, il-Kummissjoni tikkonsidra l-affarijiet berreqqa u tagħti tweġiba motivata. Nemmen il-Kummissarji jridu jitħadnu aktar ikunu involuti aktar fi dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali f'dawn il-każijiet. Jekk nkun konfermat inħoss li parti mir-rwol tiegħi huwa li nħeġġeġ il-kollegi biex id-diskussjoni tmur direttament lill parlament Nazzjonali u nisimgħu u nagħtu widen il dawk li huma qegħdin f'dik il-kostitwenza u nagħtu tweġibiet ġustifikati. Ir-riżultati ta' dawn id-dibattiti jridu jkunu konġunti ma' dan il-Parlament Ewropew. Fema, maqsuma u konġunta u aħjar Għal dan għalina l-kol fuq livell politiku jfisser sussidjarjetà li tevita il-proposti mhux neċessari minn ħadd l-Kommissjoni u waslu intervent fejn meħtieġ biex niksbu l-anijiet li jistgħu jinkisbu biss b'approċċ komuni. L-Unjoni Ewropea hija komunità ta' ġnus u ċittadini li f'dawn l-aħħar 20 ta' snin tqarbu ħafna ma' xulxin minn ma podġow dubji fuq l-identità nazzjonali u l-importanza ta' stati ġnus. Jiena nemmen bisħieħ li l-Unjoni Ewropea tista' tkun biss b'saħħetha jekk l-Istati Membri jkunu b'saħħithom u li s-saħħa tal-Istati Membri jiddependi fuq is-saħħa tal-Unjoni. L-esperjenza personali tiegħi tallimni illi flimkien biss nistgħu ikonna impatt fuq kwistjonijiet globali bħal tibdil fil-klima, it-terrorizmu, jew nitkellmu għall għażliet sovrani ta' pajjiżi bħal l-Ukrajna L-Istati u ċittadini jibqaw iż-żewġ kostitwenti essenzjali tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tfalli jekk nippruvaw nibnuha għaskapitu ta' wieħed jew ieħor. Huwa fin-natura tal-entitajiet politiċi li juqattaw iktar attenzjoni għall inizjattivi ġodda fuq il-valutazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti. Dan irridu nibduh. Irridu nagħmlu xogħol aħjar biex nagħtu l-widen liċ-ċittadini tagħna u negozji tagħna li huma id-destinatarji tal leġislazzjoni tagħna. Irridu nkunu onesti, ċaru ton dwar dak li ma jaħdimx u dak li ma jagħtix riżultati tajbin. Irridu nkunu lesti nagħmlu bidliet fejn meħtieġ. Biex nkunu ta' soċess, irridu jkollna konnessjoni aħjar mal-partit interessati fl-Estati membri u mhux nikkonsultaw biss mal-partit interessati rappreżentati hawnhekk fi Brussell. Għandna bżonn traktar trasparenza fil-bozza ta' Brussell biex bekk ikonna nistgħu nipromovu ftehim interistituzzjonali fuq reġister mandatorju tal-lobbies. Regolamentazzjoni aħjar miex deregolamentazzjoni, miex immexxija me ideoloġiji hija dwar li naqsu burokrazija mhux meħtieġa, speċjalment tal-SMEs, li tiffaċilita li dak li jkun ikun jista' jiftaħ negozju ġdid, li tirrekluta aktar personal, li tikollok iktar impjiegi, li tneħles mixkil amministrattiv, xogħol doppju, jew inkella leġiżlazzjoni skaduta jew li mhix neċessarja u tfalli jekk ikun attakk fuq drittijiet soċjali l protezzjoni ambientali, jekk nkunu kapaċi natu riżultati għal regolamentazzjoni aħjar, nerġgħu norbtu mal-partit interessati li tnafru mill-Unjoni Ewropea xi ħossu li mhux għandhom widen u nħarsu lejn l-Ewropa bħala pis ulterjuri. Kifet jiena mhix ideoloġiku fuq dan kollu, prattiku u lest nkun eklettiku. Jek niġi konfermat, nappoġġa l kollegi biex niproponi kwalinkwa xogħol li jistgħu jitkellmu kontra dak li mhux qed jkun jimxi tajjeb. L-importanti nifukaw fuq riżultati li jkunu tanġibli għaċ-ċittadini tagħna. Għal maġġoranza l-bira tal-kostituenti tagħna kollha nitqisu bħala Brussell hemm fuq u kollha rritunatu rendi kont temilna għal fallimenti jew diżappunti, anki jekk ma nkunux responsabbli. Jekk nippuntaw s subajna lejn istituzzjoni toħrajn, mus serjejn, il-kontra. Nkunu ta' suċċess biss jekk insibu bażi komuni u nifmu li konna bżonn il-bidla u nfallu jekk is-sens ta' urġenza ma tinħass minna l koll U nkunu ta' suċċess biss jekk nżommu leali mal-valuri u l-prinċipji Ewropej tagħna, l-affarijiet li jaqduna fid-diversità tagħna. Rridu nkunu konsistenti, dettaljati u skruplużi fl-applikazzjoni ta' stat ta' dritt mill-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri kollha. mill ġdid falliment minn wieħed jaffetwa l-kredibilità tagħna l-koll Il-Kummissjoni bħala sista ta' trattat inklusi karta tal-Drittijiet Fundamentali għandha responsabilità partikolari biex tiżgura rispett sieħ. Inħoss li hija responsabilità tiegħi jekk niġi konfermat li nagħti priorità li din il-kompetenza essenzjali tal-Kummissjoni. Ma neżitax li nuża l-istrumenti kollha a dispożizzjoni tal-Kummissjoni biex niżgura l-applikazzjoni ta' stat ta' dritt u rispett ta' drittijiet fundamentali. Kooperazzjoni sfiqa mal-kollegi tiegħi fil-kolleġġ ta' kummissarji li għandhom responsabilità dawn il-kwistjonijiet ċara darba l-opinjoni tal-ICJ tiġi riċevuta minnu fiħnuħu l-passi meħtieġa biex nikkonkludi l-ICHR u l adezjoni tagħha mill-Unjoni Ewropea. Ħanaħdem rabta sfiqa mal l-organizzazzjonijiet nazzjonali Ewropej u internazzjonali dedikati għal promozzjoni u l-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali. Is-suċċess ta' wieħed huwa s-suċċess tagħna lkoll. Ġala darba lkoll naqdu r-rwol għal promozzjoni tal-istess drittijiet fundamentali. Hawnhekk tassew hemm ambitu għal titjib tal-kooperazzjoni reċiproka tagħna u ħtieġa urġenti għal iktar involviment politiku bħalma saħaq dan il-Parlament stess. Għal dan il-għan ħan organizza kollokjum annwali fuq il-qada kurrenti ta' drittijiet fundamentali tal-Ewropa, b'sem sħiħ tal-istituzzjonijiet relevanti kollha, ovvjament inkluż il-Parlament Ewropew. Membri onorevoli, President, bħala introduzzjoni nittama li samt maħkom xi ħsibijiet għal fejdan u importanti għalija u l xiex naħdem jekk niġi konfermat minn għandkom. Drittijiet fundamentali li ħarsu u jagħtu seta lill-Ewropej, liġijiet aħjar li jaħdmu għall-Ewropej u kummissjoni ġdida li taqdi lill-Ewropej. Mhix lista li fija kollox hawn imman nħares il qoddim għall-mistoqsijiet tagħkom biex insibu bażi komuni u nibdew minnu fih dialogu politiku reali Jiena konxu bisħieħ li dak li qed niproponu mhux faċli u ċertament mhux ħaġa fatta. Iżda bidla hija diffiċli u nafu li diffiċli tibdel il-kultura ta' kif jaħdmu l-organizzazzjonijiet, mem lebda bidla aktar diffiċli mill-li tkisser il-prassi tas soltu l-attitudni tas soltu. Iżda il-proposti tal-Kummissjoni Juncker li proponu bidla huma essenzjali kif rridu impjiegi tkabbir ġustizzja u tama l-Ewropa, jekk nkunu ta' suċċess, mhux biss irridu l-appoġġ tagħkom mill-involviment sħiħ tagħkom. Forsi xogħol kbir u forsi naqtaw qalbna xi kultant imma meta nħarsu lejn isfidi kbar laqqas biss konna nobsru li nistgħu nelbuhom li jagħmlu missirijietna u missier missirijietna nafu li l-Ewropa rat qar minn hekk u rnexxinna nitkattru u nimxu l qudiem Dan nafuħ lil dawk li mexxew din il-kostruzzjoni unika, hemm bżonn innovazzjoni nadattaw, nimodernizzaw u ntejbuha biex bekk il-wirt laħallunna ma jkunx biss fil-stejqer fil-kodba tal-istej tistorja imma jkun relevanti illum u għada. Din hija l-Ewropa tagħna u għandna dmir kollettiv li nieħdu ħsiebha. Il-fatt li dan huwa diffiċli jagħtina l-opportunità biex nuru minn xi aħna magħmulin. Ejja namlu lil ġenituri tagħna gburin lill-ulidna gburin u wejja immexxu l-Ewropa għajmuha fuq saqajja għal futur aħjar. Grazzi President.